irċevejt eh, mill-GUE, mil SND, Alde, Hodor, l u Pepe il-nomini għal ħatriet u dawna se jkunu fil-minuti ta' sessjoni. Jekk ma jkunx hemm ħadd kontra, allura dana kollu jiġi konfermat. Sinjuri kif tafu l-iskadenza